dejjem tagħha u dina kienu bbażat fuq indikaturi oġġettivi. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek għall-ewwel mhux qed nitkellmu dwar it-tkabbir Maċedonja ta' fuq u l-Albanija eh, għada ħajkun il-vot eh, kruċjali madwar Schengen jina ninklużi eh, l-inklużjoni ta' Serbia, Kroatja u u darba jkun hemm jissodisfaw il-kondizzjonijiet specialment il ritorn ta' refugjati, u kif il-refugjati kif jiġu trattati fil-frontiera bej Kroazja u Bosnia Herzegovina. L-Onorevoli Borkja. Grazzi President. Bekk il konsil Ewropew sanzjona il- il-proċess għali ħafna tal-tkabbir. tat Aħna ma fim fimniex jekk eh, kien hemm eh, l-Albaniżi li eh, kienu talbu biex jitlu jew inkella minħabba Signora Morales aħna rajna l-ħolqien ta' ġgant minnaħa għandna l-Unjoni li qed tanfoq il-flejjes tal-Unjoni tal-ċittadini u fejn qed tinjora il-parir li qed tingħata min-naħa l-oħra għandna l-kandidati u Brussell kien il-panasea għal problemi kollha tagħhom. L-Albanija ma nistax ninsew li dan il-pajjiż hija parti mill-Organizzazzjoni tal-Konferenza Islamika waqt li l-flejjes tal-kontribwenti Ewropej jispiċċaw fl-inefficienzi loċi qed iħallas l iskejjel minħabba il- maċedonja t-naħat fuq, et eh, nikasigaw pajisa xe dana mux skopje, nikonkludi billi najt li eh, nitkelmu dwar t-twessiħ u t-kabir jisa eh, meta ċinizi xtraw nofsu greċja ħatma gerger. One minute, Mr. Aleksandrov Jordanov. L-Onorevoli Aleksandrov. Grazie ħafna President. Franza Mhux stat li jagħmel eh, żbalji bħal dawk inħabba negliġenza. Franza huwa stat suppost ikun jaf x'qed jagħmel. Madana kollu din id-deċiżjoni ta' Franza eh, taqdi l-interessi tar-Russja fil-Balkani u nafu li r-Russja hija kontra integrazzjoni Ewropea u Euroatlantiku tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Ponent. Nafu l-Russja eh, qed tagħmel gwerra. Eh, ma żbal kbir ta' Macron no jkun hemm elezzjonijiet kmieni fil-Maċedonja ta' fuq. Ma Madana kollu m'għandniex nistennew sakemm eh, sa' riżultat konna rizultat ta' daw rizultati imma u laqqas ma nistennew sakemm ikun hemm is-summit f'Zagreb. Il-President Macron jgħid ejja nistennew naraw xieġri bil-gvern il-ġdid ta' Macedonia li mbagħad jwassalna f'spirali politika perikoluża. Jien rekomenda li l-Pariġi li ma jagħmlux, ma jelabux, ma jelabux ma' Belgradio. Grazzi, jiena konvint illi waqfa ta' negozjati mill-Kunsill Ewropew għal albanija u Maċedonja kien żball kbir. Illum dawn il-pajjiżi qed jaħdmu mod serju biex jidħlu fl-Unjoni. Kif qed naraw ftehim ta' Prespa tal-2018 bejn il-Greċja u l-Maċedonja ta' fuq u riformi tal-Albanija fl-aħħar snin biex elinaw ruħhom ma' rekwiżit tal-Unjoni. Il-ftuħ minn ġdid ta' negozjati huwa pass importanti biex niftu fażi ġdida, passi passi l-qoddim iridu jittieħdu bis-serjetà anke biex ma naqtawx l-lup ta' dawk il-ċittadini soċjament iż-żgħażagħ li qed iħarsu lejna għadha biex niftu dawn in-negozjati ħafna minn iċ-ċittadini jgħixu f'dawn il-familji tagħhom f'pajjiżi l-Italja aħna rridu nirriformaw is sistema għaliex mhux qed jaħdem sew aħna irridu nbidlu l mod kif istituzzjonijiet jaħdmu fuq dan ir-rigward imma din ma tista' tkun ġustifikazzjoni biex nibqgħu nibblukkaw kollox. Irridu nagħmlu l-Unjoni iktar b'saħħitha uh, biex il-poplu wkoll ikun jista' jkun dawn il-poplu jkun se parti mill-kontinent tagħna. One minute. Köszönöm elnök úr, biztos úr, miniszter asszony. Hölgyeim és uraim, az, ami a... Grazie ħafna, komissarju, minister, ministru Dak li ġara fil konsil Ewropew il-ġimgħa li għaddiet fisser li l-Unjoni Ewropea tilfet il-kredibilità f'dak li għandu x'jaqsam mal-proċess ta' tkabbir. L-Unjoni Ewropea tilfet kull dritt biex tiddetta eh, riforma fil-Balkani tal-Ponent għax l-Unjoni Ewropea ma eh, rispeċċax il-wedit tagħha. Nafu li hemm bżonn ta' riforma, imma r-relazzjonijiet bejn l-istati hija mhux direzzjoni waħda Tkun ħaġa tajba jekk il-kapit ta' stat u gvern tal-Unjoni Ewropea mhumiex il-parti li żjed importanti b'daw il-negozjati. L-Unjoni Ewropea hija interessata li jkun hemm l-adeżjoni ir-riformi għandhom isiru fl-Unjoni Ewropea ma tkunx tajba li titlob li l-pajjiżi tal-Balkani tal ponenti jistennew L-Unjoni Ewropea għandha ssib soluzzjoni li jaċċettabbli kulħadd. L-Onorevoli Mixer għal minuta. Grazie ħafna President. Il-Kunsill ta' ġestjoni ta' Kunsilli ma tiftix ma eh, taħdidiet mal-Albenja kien ħaġa eh, mhux tajba xifisser għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea, mhux dak mezz dak iż-żewġ pajjiżi imma anke lil minnamu kif tista' distabilizza il-reġjun kollu. Dak li huwa verament eh, vergonja huwa ir-raġunijiet kienu xi għandhom x'jaqsmu ba' konsiderazzjonijiet domestiċi f'ċerta stat membru. Mhuwiex riżultat ta' xi eh, nuqqas minn naħa ta' dawk li qed jaspiraw biex jingħaqdu Eh, il mexħajja tal-Maċedonja ta' fuq eh, u rew kuraċ u għadu riskju ftejim ma' ġerin tagħhom. Naħseb li dana eh, jmur kontra deċiżjoni essenzjali li jiġi korrett l-isbal qabel ma nitilfu kredibilità u l-interess ta' sigurtà komuni tagħna. Grazzi. Kokolari, one minute. L-Onorevoli Kokolari għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-President Macron ġiaw dan l-emiċiklu xi sentejlu u għal dwar dak li hu jħoss dwar demokrazija Ewropea kienet l-ikbar opportunità tagħna għal li aħna għandna bżonn inkomplu fit-triq tad-demokrazija. Jiena naqbilt ma dak kollu u għalhekk hija ħoss li ħaġa verament eh, kera Uża l-vito tiegħu biex waqqaf il-negozjati ma' l maġedonija ta' fuq u l-Albanija. Il-proċess kollu ta' tkabbir li kien eh, odda verament utli biex tinkoraġġixxi li l-pajjiżi biex jagħmlu riformi demokratiċi u jirrispettaw d-ditti ta' minnhom, eh, waqfuh. Hemm pajjiżi li qed jippruvaw jibnu d-demokrazija għandna ninkoraġġixhom biex jagħmlu iżjed għax inkella jekk l-Unjoni Ewropea ma tkunx hemmhekk preżenti l-Turkija, r russija l-Arabja Sawdi jihtlu hemm. L-Ewropa hija maqgħuda mal-Vantu mal-Punent. Issa naddu għal-kellima temmejna l-lista ta' kallima u wissanna catch the eye. Għandi 13 imma mhux ħankun nista naqdil il-kollha. Naqdil kelma lill membru għal kull grupp u nagħti priorità lil dawk li ma tkellmux sissa u li ilhom hawnhekk għad-dibattitu kollha. L-Onorevoli Pospiċil. Dziękuję pięknie, panie przewodniczący. Grazie ħalli tajtni mikrofonu President, jena verament kontent li l-maġġoranza tal-kollegi u rew forma ċara li d-deċizjoni tal-Konsil hija ħażina. Ħafna drabi għadna li għanna bżon nintegraw dawk il-pajjiżi tal Balkani tal-Ponent għax kwalunkwe deċiżjoni oħra hija żball għax twassal biss għal żieda eh, fl-influenza tar-Russja f'dik iż-żona kif qalu ċerta pajjiżi. Kif qalu ċerta kollegi u l-Unjoni Ewropea ħadd tiddajjef dawk. X'ħanajdu lil daw iċ-ċittadina x'aħna x'għamilna għadna kemm abbandonajnihom. Kummissarju, aħna ħafna drabi tħadditna dwar kif huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea li nkomplu fin-negozjati ta' adeżjoni. U dawk il-kollegi li huma xettiċi eh, jgħidu li l-pajjiżi mhux lesti, jiena ngħid li dan huwa biss il-bidu. Huwa l-bidu ta' negozjati, mhux l-adeżjoni nifisa, tista' ddum snin imma tagħti għalmen opportunità lil dawn il-pajjiżi li jasal iż-żmien li jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna għandna bżonn nħarsu mill-ġdid lejn dawn nagħmlu pressjoni fuq Macron għal nova kontru l-interess tal-Unjoni Ewropea. Signora Ward. Grazie għafna, President. Pala ħabib ba ħabiba tal-Balkani tal ponenti jina mandi l-ebda dubju l albania u l macedonia ta' fuq eh, jasal iż-żmien li jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea. Ittieħdu passi importanti biex eh, jisiru membru u da sabotaġġ fil konsil minn Franza, Dinamarka u l-Olanda hija ħaġa verament mhux tajba. Aħna nħossu żewġ pajjiżi rratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Waqt li pajjiżi Renju Unit le u l-Bulgarija laqas jenna nitlob l-mexxejja kollha tal-Kunsill biex dan jaġu jagħmluha fuq l-aġenda u jagħtu permess biex jibdew il-taħdidiet tal reżjoni għax inkella l-immaġini tal-Unjoni Ewropea ħaj tiġi effettwata fil-Balkani kollha. U jekk ma nużawx nurux integrità politika u disponibilità il-ġejjini tal-Balkani tal-Ponent jgħat fl europa u l-ġejjini tal-Unjoni Ewropea huwa fl-imkien mal-Balkani. Naddu issa għall-Onorevoli Austrevicius. President, Komissarju, kollegi, aħna qed nabbandonaw l-weda ta' Ewropa sħiħa u ħilsa. Dan huwa kien l-aħjar forma biex inkunu nistgħu nikkonvinċu l-pajjiżi ġirien biex tejbu l-benessri ta' ċittadini u jsiru demokratiċi. Fl-istess ħin ikonna kooperazzjoni eh, reġjonali u stabilità. Il-pjanizzazzjoni u l-ftehim ta' subija qegħdin nistabilixxu kriterja diffiċli, imma b'xi mod jew ieħor aħna qed ninsew li nirrispettaw in-naħa tagħna dak li aħna kena namlu, din mux ħaġa eh, eh, aċċettabbli. Aħna nieħdu perspettiva fizmin fit-tul biex namlu morru kontra l-isforzi ta' pajizi bħal Russja eh, li bil-proposti tagħhom joffru gwadanji fi żmien qasir waqt li il-prospettiva ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea hija l-aħjar perspettiva għal ħajja ta' dawk in-nies. Aħna għanna bżon vizjoni eh, eh, ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Naddu issa għall evri Fonta minn Kabara. Grazzi ħafna. Dak li rajna fl ħar eh, summit kien sbal kbir. L-Albanija u l-Macedonia ta' fuq nalqulhom il-bib nżombuh malu il-bib huwa insult l-gvernijiet u l-żgħażagħ. Huwa sinjal verament pessimu. Il-Balkani fil-modi ma kellhomx eh, perspettiva ta' progress, allura ħafna anki dawk li żjed bravi telqu mill-pajjiż il pajjiżi tal-Balkani. Il-possibilità ta' adeżjoni fisser li l eh, żgħażagħ ikollhom ġejjini f'pajjiżhom, ma' din id-deċiżjoni għall volja Alla volja eh, ma offrinix il-possibilità reforma waqaf għanna oħrajn ħajjieħdu l-post, il-post għallit l-Unjoni Ewropea, Russja, Turkija, Ċina, Qatar, għet jamlu kull sforz biex javanzaw kooperazzjoni fil reġjun dak mhux fl-interess tagħna. Naddu sal-Onorevoli Le Breton. Merci, Grazie. Jiena kuntent li l-Kunsill imblokka n-negozjazzi ta' subija tal-Albanija l-Unjoni Ewropea l-Albanija hija notorjetà pubblika kollha korruzzjoni endemika li qed toħnoq is-soċjetà tagħha stess. Żgħażagħ fuq tlieta għaddin bla xogħol skont iċ-ċifri tad bank Dinji. Riforma ta' ġustizzja ilha għaddejja veru, imma r riżultati huma ta' tassib kumitat indipendenti ta' esperti il-minaw il-mħalfin korrotti. Mizbatax l-imħallef fil-Qorti Suprema tnej bissim baqa. U fil-Qorti Kostituzzjonali kull mandek wieħed fadal. Allura, dana juri kemm huwi kemm huwi korruzzjoni. Aħna jdu naraw l-evidenza. L-Albanija ma t xi tħol fl-Unjoni. U illum ma għarajna fil-eswar fil-ġunju 2019 kienem eh, kol ħafna traffikanti u drogi involuti jem dak il-pajis Grezz. Fadimulis. L-onorvili Papa Dudomenos. Grazzi ħafna President. Minna fiftizijat il-plenarja tal-Parlament Ewropew. Ħaj maġġoranza kbira biex bl-involviment tal gruppi politiċi kollha li jitlob lil kunsill biex ibidlu dan l żball storiku kbir aħna aħna eh, nablu għal ftehim ta' prespa u nibatu messaġġ lil popli tal-Albanija u l-Maċedonija ta' fuq l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li hija kredibbli, hija struttura li hija kredibbli u nibatulhom messaġġ lil Macron l-Emmanuel Macron li l-le tiegħu li għandu tiġi korret kemm jista' jkun ma, ma tirrispettax il-logħba tal-istabilità. U laqas ma qed jaqdi l-interessi tal-Unjoni Ewropea qed jaqdi lil Erdogan, Putin u l-instabilità fil-Balkjana u fl-Ewropa wkoll. U aħna naqblu ma' din il-vot vota ta' maġoranza kontra għandek blue card. Għedin fil-catch li għaj, sfortunatament ma nistax naċċetta it-talba għal blue card. Naddi l-kelma issa għal komissar Hahn biex jitkellem fissem il-Kommissjoni. fil Dank, Herr Vorsitzender. Grazie ħafna, President. Jien nixtieq nirringrazzja lil kulħadd dawk il dawk kollha li huma preżenti fl-emiċiklu għall appoġġ kbir li taw. dwar il-proċess ta' adeżjoni li jkun kredibbli u lil żewġ pajjiżi għandhom jiġu mogħtija il-possibilità li li għandhom. Mhux qed nitkellmu dwar għada jew pitata, qed nitkellmu dwar proċess li jirrikjedi s-snin twal. Iddum snin biex toħloq il-kredibilità u fi ftit minuti, ftit sigħat tista' tkisser dik il-kredibilità. U sa ċertu punt ħaġa li ġrat fil-Balkani tal-Ponent, mhux biss fil-Balkani tal-Ponent. Din id-deċiżjoni L-Unjoni Ewropea tilfet tilfet ħafna kredibilità. li għanna fid-dinja. ħaġa li ntilfet fil-reġun ribtana, hemm ħafna problema, per wara l-Libanu. Mx għalfejn għam referenza għal Bantofsani, Tunizija. Situazzjoni politika li hija fraġili l-Alġerija, situazzjoni politika mhux ċara. Jiena nispera li huma dawk li dawk li huma responsabbli għas-sitwazzjoni preżenti ma kinux jafu b'din id-deċiżjoni xi tfisser għal reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-dinja, speċjalment fir-reġjun tagħha u dak li tfisser b'dak li għandu x'jaqsam ma' influenza u l kapacità li wieħed implementa affarijiet mhux ħajkun faċli li wieħed jirkupra minn ġdid. Jena membru tal-partit li tazza hija nofsa mimlija, jena tendenza tiegħi u l affariet jimmorru għall ħjar għalix ma jistawx eh, jinfetħu il-negozjati? Ħafna drabi kelli l-impressjoni li qed hemm ċert argumenti li qed jiġu eh, magħmula li huma pjuttost skuża imma jfissirx li jena kontra l-tkabbir, imma wieħed mill-argumenti li smajmu minn Franza, imma anke minn pajjiżi oħra, huwa li qabel ma jkun hemm tkabbir ġdid għandna bżonn li ħlużet fil-fond jkun hemm titjib ta' dak li għandna. Dak li għandna li kif aħna nikkooperaw u nagħmlu deċiżjonijiet jiena nifhem da. Madankollu ma nistax nifhem dal-proċess li dan għandu jisir waħda wara l-oħra. Tamel ċans, tamel sens u ħaġa pragmatika li daw il-proċess ikunu paralleli. Għax dawn ħajdu mus snin, mek aħna nitkellmu dwar li neħlu żed fil-fond fl-istituzzjonijiet tagħna u mbagħad nitkellmu dwar wara jkun hemm adeżjonijiet ġodda allura dawn il-pajjiżi ħajdumu 30 sena qabel ma jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea u naħseb li din hija mhuwiex mhux ħaġa realistika. Nista' niżgurakom li jien is-servizzi tiegħi u jien personalment u s-suċessur tiegħi wkoll ħajamlu kull sforz biex iħarsu lej il-metodi tal-proċess ta' adeżjoni dejjem hemm possibbiltajiet biex wieħed itejjeb. Imma minn ħafna minn dak li smajt sissa ġaj jeżisti. il-qafas ewlieni tal-istat ta' dritt u l-ebda negozjat mhux neċessarjament ħajwassal għal eżjoni l proċessu u wieħed jista' jerġgħu lura. Nispera nkunu nistgħu nimpenjaw ruħna f'da il-proċess. Biex naħlaq nixtieq ngħidilkom storja żgħira. Fl-2013 bħala kummissarju reġjonali organizzajt seminar żgħir ehm, għal rappreżentanti ċivili mill-Irlanda ta' fuq. Tkellmu dwar eżempji differenti u proġetti differenti ta' kif huma ehm, kienu qed iwessew ir-rekonċiljazzjoni fl-Irlanda ta' fuq. id 90% tal-parteċipanti fl-2013 kienu rappreżentanti pajjiżi tal dik li kienet Jugoslavja u nafu għalhekk għaliex kienu hemm għax kienu jafu eżattament il-paċi u stabilità u prosperità jistgħu jiġu biss fil-Balkani jekk tkun parti minn ħaġa ikbar l-Unjoni Ewropea. Għal darboħra nirringrazzjakom ta' dan is-sinjal verament qawwi ta' speranza li ħatibatu l-bira meta tieħdu d-deċiżjoni eh, u nixtieq nirringrazzja tal-President lill-President tal-Parlament ta' Maċedonja ta' fuq u nawguralu kull suċċess u nirringrazzja għall-inizjattivi għal ħafna inizjattivi li huwa daw l-aħħar xhur biex jiftaħ il-pajjiż għal ewropa Grazzi. Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju. Mela jessa l-kelma l signora Tubrajnan illi se titkellem għal konsil kemm għalilek. Sur President, Sur eh, President tal-Parlament tal-Maċedonja ta' fuq membri onorevoli tal-Parlament, nixtieq nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni u nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-Kummissarju Hahn għall-impenn ehm, twil tiegħu f'dan il-proċess din diskussjoni konvinċitni anki iżjed li l-appoġġ tagħna għall-Balkan tal-Punent l-appoġġ għall perspettiva Ewropea tagħna hija soda u għadha ħajja fid-dawl tad-dikjarazzjoni mill-kunsill huma se jerġgħu lura għal tkabbir qabel il laqgħa f'Mejju fl-2020 dan ifisser li x-xogħol fil-kunsill se jibqa' għaddej u maħniex se naqtaw qalbna għandi nfakkar ukoll li ftehim mal ftuħ tal-negozjati għall adeżjoni huwa pass wieħed fil-proċess twil għalkemm ikunu eh, jiena wkoll inħossni frustrata dizappuntata għandi ngħid li eh, bħalissa mhuwiex il-ħin jew iż-żmien biex naħsbu fuq dak li seħ il-ġimgħa li għaddiet u eh, għalkemm hija tentazzjoni kbira għal xejn nagħtu t-tort u nġelu xi ħadd għaxissa għax issa wasal iż-żmien biex nimxu l qoddim nieħdu passi oħra għandna nikkonsidraw bir-reqqa l-passi li jmissu biex ikonna suċċess dan il-proċess f'dan il eh, kastana tagħna se jieħu eh, żmien u se jkollna bżonn ta' ħafna xogħol sfiq aħna per presidenza qed nevalwaw is-sitwazzjoni u mbagħad nimxu l qudiem B'hekk nixtieq nerġa' eh, nibqa' ehm, mimlija bit-tama u ottimista fuq dak li se jseħħ fil-xarrejn li ġej ġejjin jiena għandi rispett sħiħ għax-xogħol li sar mill-żewġ pajjiżi eh, Maċedonja u l-Albanija u nħeġġiġhom biex jibqgħu dejjem bl-istess spiritu anki għaċ-ċittadini tagħhom. Ikun tajjeb għalihom, ikun tajjeb anki dak li jkun tajjeb għalihom, ikun tajjeb għall-Ewropa wkoll. Grazzi għal din id diskussjoni u anki għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Mela, jiena ċevejt seba mozzjonijiet da resoluzzjonijiet biex u dan id-dibattitu. Dawna jiġu mill-segwenti gruppi politiċi, l-ID, il-CDR, il-Green, il-Ħodor, il-NGL, il-SND, Renew u l-PPE. Mela, nirringrazzja l-attendenza lill kummissarju Han u Signora Tobarajnan. Tobrajnan u nixtieq ringrazzja l kellim tal-Parlament tar-Repubblika tal-Maċedonja ta' fuq illi eh, ipparteċipa fid-diskussjoni wkoll id-dibattitu u għamalu il-votazzjoni se jseħħ għada Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa l istarija tal-Viċi President tal-Kummissjoni rappresentant oli tal-Unjoni għal affarijiet barranin u għal politika tas-sigurtà, sitwazzjoni fil-flira, speċjalment il-trażin violenti tal- tal-protesti taż zazax u tal-istudenti qabel ma niftaħ id-dibattitu nixtieq ninformakom li biex biex titolbu għal kaċ tiegħi u il-karta l-blu tista' tużaw il-reġistrazzjoni standard u kif ukoll il-metodu ġdid mod elettroniku bekk nisidinkom biex iġibu dejjem il-karti tal-votazzjoni jekk tixtiequ tirreġistraw għal kaċ tiegħi tistgħu tagħmlu hekk minn issa stess mingħajr ma tistennew sal-aħħar tad-dibattitu. Iżda, jiena għandi nkun naf peress li qegħdin tard forsi mhux se jkun hemm possibbli li nisimgħu li kulħadd ikun jista' ikollu l-opportunità jipparteċipa fil-kaċ tiegħi. Id-dibattitu jinfetaħ mill-Sinjura Tuporanajnen għal Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentant li tal-Affarijiet Barranin għal eh, politika tas-Sikurtà. Eh, Sinjura Tuporanajnen, għandek il-kelma grazzi ħafna President Membri Onorevoli tal-Parlament Ewropew fil-bidu ta' Trubru il protesti sbroffaw um, fil-Baghdad u mbagħad infirxu mal-Iraq id-dimostrazzjonijiet żdiedu eh, fil-vjolenza tagħhom bil-qawwiet ta' sikurezza u waslu għal 110 li mietu iżjed minn 6000 li ndarbu. Um, kien hemm curfew li ġie impost u l-internet eh, inala għal diversi eh, kien hemm rapporti ta' attakki fuq il- television eh, eh, l-istazzjoni tat television iżda anki ehm, persuni mhux magħrufa illi kienu qed jattakkaw l-Unjoni Ewropea għamlet ċara fit-3 ta' Ottubru li aħna nistennew il-qawwiet ta' sigurtà li jeżerġitaw it-trażin massimu fil-gwad tal- tal-protesti li sommu lura u investigazzjonijiet um, malajr fuq l-avvenimenti aħna konna inkoraġiti mill-dikarazzjonijiet mill dikarazzjonijiet mill autoritajiet olji tal-Iraq fil-gwar tal-libertà tal-espressjoni u anki l-libertà tal-ċittadini kollha fl-Iraq kif ukoll tal-medja dan ma jistax ikun hemm repressjoni it-talbiet tan-nies għandhom jiġu intirizzati bis-serjetà. Il-protesti mill-lider inbdew b'mod spontanju minn zazax li kienu qed jitolbu aċċess għal servizzi bażiċi, opportunitajiet aħjar u eh, illi l-korruzzjoni tispiċċa l-aspirazzjonijiet tagħhom u l-ilmenti tagħhom m'għandhomx jiġu sottoevalwati huma leġittimi l-żgħażagħ kullimkien fil-van nofsani qed joħorġu fit-toroq bl-istess tal-bit ukoll. Fl-istess waqt l isfidi ta' era huma uniċi il-pajjiż eh, fl-aħħar qed joħroġ mill-konflitt twil hemm bżonn ta' rikonċiljazzjoni u tal-bini mill-ġdid iżda għandhom bżonn li iwettqu l-aspirazzjonijiet tan-nies tagħhom biex ikollhom il-ħajja aħjar dawn l-aspettattivi għandhom jiġu imwettqin jekk li raqs se jiġi stabbilit fit-tul riformi kredibbli fl-ekonomija u strutturali m'għandhomx jiġu mdawma l-korruzzjoni wieħed irid eh, jiġġieled il-korruzzjoni. Tana permezz tad demokrazija qawwija il-gvern attwali tal ira ressa eh, aġenda ambizjuża ta' riforma għandha tiġi implementata b'urġenza issa. Ir-rappreżentant Oli kien kien eh, f'Baghdad kienet f'Bagdad fis-sajf u kienet offrit li tajn fir-riforma u anki tipprovdi servizzi għal-ċittadini għall-popolazzjoni. F'dawn is-snin dejjem konna fuq in-naħa tal-poplu tal-Iraq u x-xogħol biex jerġgħu jibnu u jirrikonċiljaw il-pajjiż fil-bidu tal-2013 aħna il-għajna konferenza internazzjonali fuq il-bini mill-ġdid tal-Iraq u issa qed qed inwettqu il-wedit li saru fil-konferenza 300 miljuni ġew mobilizzati eh, biex nappoġġaw riformi u l-ħolqien tax-xogħol speċjalment taż-żgħażagħ għall-iżgħar ġenerazzjoni li kienu fil-posta quddiem fil-protesti riformajna l-universitajiet, l-isptarijiet biex in-nies fl-aħħar ikollhom ħajja normali ħdimna mal-gvern iraqi biex nappoġġaw rikonċiljazzjoni nazzjonali u waqafna missjoni eh, mal-ċivili biex najnu fir-riforma biex il qawiet ta' sikurezza jkunu iżjed konformi mad drittijiet tal-bniedem bażiċi u anki libertajiet bażiċi. Ma nistax ninsaw illi l-Iraq għamel progress sinifikanti fl-aħħar sentejn wara illi eh, elbu id-dax fit-territorji l-elezzjonijiet imbagħad eh, kien hemm wara kien hemm it-trasferiment paċifiku tas-seta. Eh, f'dan it-tant il-relazzjonijiet bejn il-gvernijiet, iż-żewġ gvernijiet saru eh, tiebu. Aħna Ewropej dejjem medna li aħna rridu ngħinu n-nies tal-Iraq biex ikollhom il-paċi. U l-Iraqini hekk iridu hekk qed jitolbu bħalissa u se nkomplu nkunu hemm fuq in-naħa tagħhom u nakkompanjaw l-Iraq biex jerġa' lura għal demokrazija iżjed qawwija u iżjed inklusiva u iżjed ġusta. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela, ngħaddu għal l-istqarijiet mill-gruppi politiċi fisem il-gruppi politiċi Qabel ma nagħmluh però dan nixtieq nitlob l-istati membri biex iżommu mal-ħin li għandkom biex jitkelmu għax għax edin tart. Għal-minuta nofs l-onrevli kirtsos għal-PPE, daw net Grazie ħafna. Għanna krizi bejn l-Iran u eh, l-Arabja Saudita u il-problemi fil-Lebanon, invażjoni fis-Sirja u sviluppi oħra li jisħu fuq l-importanza tal- ta' stabli eh, f'reġun eh, komplikat u eh, volatili li ra qed jerġa' lura minn 20 sena ta', konflitt armat fejn hemm l-Istat Islamiku fit-territorju tiegħu. Il-potenzjal tal-pajjiż huwa enormi li ra diġà huwa t-tieni eh, l-ikbar produttur flopek bil-produzzjoni ta' 4.6 miljun barmil kuljum l-ekonomija eh, jipprevedi 3.6 fil-mija tkabbir fl-2019 u 4% fl-2020 u bekk għandna nitolbu l-gvern tal-Iraq biex jużaw il-potenzjal ekonomiku tal-pajjiż biex jindirizzaw l-ilmenti tal-popolazzjoni li waslu għal għal problemi soċjali dan l-axħar il-gvern tilef il-kontroll ta' situazzjoni u tal-għawit ta' sigurezza għanna nużaw l-influenza tagħna favur l-implementazzjoni tal-programm ta' riforma ta' 13-il punt imħabbar mill-gvern favur eh, starriċ indipendenti dwar min hu responsabbli għal l-imwiet ta' iżjed minn mit ċittadini li kienet jipprotesta. Grazzi ħafna. Żewġ minuti, Sinjura Piri, l onorevli Piri għall-SND issa. Aziz pre President, Ministru, kollegi, dan ix-xar 20 eh, ta' eluf ħarġu toroq fil rera Il-protesti kienu spontanji biċ-ċar u l-protesti ma kellhomx armamenti f'idejhom b'ebda mod kienu ta' teddida sigurtà iżda il-trażim mill-awtoritajiet kienet brutali għal-menu 110 inqatlu eluf in intefa' il-ħabs kien hemm snipers illi qatlu l-tużani mill-bjut fl-Iraq. Dawn l-azzjonijiet huma biċ-ċar u eh, huma ksur ċar tal-drittijiet tal-bniedem u għandhom jiġu kundannati il-protesti kienu leġittimi l-istess protesti ilhom għaddejjin għal xhur kwart tal-żazax huma qiegħda m'hemm servizzi bażiċi, il-korruzzjoni hija endemika, it-ħażib fuq l-Iran qed jikbru, iżda l-azzjonijiet tal-gvern huma tal-ikbar tħassib u mhumiex qed iwasslu għal xi progress. Il-protesti ma spiċċawx ma sabux soluzzjoni għal kontrarju il-25 ta' Ottubru huwa l-iskadenza għal gvern għal dawk biex dawk li joqtlu qatlu l-ċivili jridu jidru qdim eh, il-ġustizzja. Inkella nisa jirġaw joħorġu fuq it ma nix nippermettu iżjed violenza li ra għandha bżonn ta' riformi u revizjoni tan netwerks tal-patronaġġ tagħhom u bekk għandhom bżonn ta' kuraġġ politiku l-Unjoni Ewropea u l-Parlamenti eh, il-Parlament jappoġġa l-nies fl-Iraq u aħna lesti ngħinu l-awtoritajiet jekk iridu jinvestu b'mod deċiżiv u inklużivament fir-riformi ekonomiċi u soċjali tal-pajjiż. Aħna lesti nuru li l-Unjoni Ewropea hija ġusta u hija imsieħba ta' min toqgħod fuq joqogħdu fuqha fir-reġjun. Grazzi. L-Onorevoli għal saħani eh, għal żewġ minuti fisem Renew jiena se nitkellem bil-Svediż iżda ħanibda billi eh, nkellem lil poplu e bil-blarbi. Dug jenom loppet ta' fira dagar och över 3500 är skadade. Miet idqatlu dawn l-aħħar snin ħafna ġew midruba billi qatluhom anki laqtuwom fil-sider tagħhom u allura illi għal ra illi qegħdin jippruvaw jirrivendikaw ruħhom u l-aħar tal-korruzzjoni u l infat illi m'għandhomx edukazzjoni biex jivindikaw ruħom minn nuqqas dinjeta. dinjità u huma jridu illi u patrija li nteħdet ilhom. Il-Prim um, Ministru id-deċida illi daħal fis-seħħ inkjesta ma fil-pajjiżi kollha qed naraw li l-Kostituzzjoni ma ġietx rispettata, aħna rridu nwaqfu l-korruzzjoni. M'hemmx eh, Ministru wieħed li huwa wieħed illi eh, qed jerfa' responsabilità ta' dawn il-mwiet fit-toroq ħadd uffiċjalment ma ma ma ta' responsabilità ħadd ma akkuża ħadd li ta' bidu u responsabbli għal dan il-qtil. Aħna huma kien iġildu biex jixjeħilsu minn Saddam Hussein, u ġew l-Amerikani, mbagħad l-ISIS ġew. U mbagħad qabel kien Mike Aida il-poplu tal-Iraq dejjem ġielet għad-dinjità tiegħu fl-Ewropa u fl-Iraq. L-Unjoni trid tisħaq biex l-affarijiet jinbidlu. Dispiċini li m'hemmx riżoluzzjoni, ma bidu nkoplu nisqu biex il-protestanti nisimgħu jtuhom widen. Mux il-poplu tal-Iraq jiġi rispettatu u jiex fid-dinja grazzi. Mrs. Neumann on behalf of Mela fissem il-ħodor u li fej minuta u nofs il-kellim li mis. Huwa dritt tal-poplu tal-Iraq li joħorġu u jipprotestaw fit-toroq mit mija li nqatlu 4,000 darbu l-istampa twaqqfet imblukkata u l-organizzazzjoni tad drittijiet tal-bniedem kienu ċarissimi kien hemm qawwiet eh, ta' sigurezza iraqini hemmhekk fit-toroq li huma sparaw fuq dawn in-nies. Iżda l kwistjoni il-mistoqsija hija min huma dawn in-nies u l-istess ċiklu jibqa' għaddej l-attivisti jiġu medda Bħala membru ta' dan il-Parlament jiena mħasseb sew għal sentejn il aħna eh, wettaqna r-wol tagħna fejn tajna parir fil-pariri fl-Iraq fej eh, eh, li għall-autorità li hija responsabbli għal sigurezza hemmhekk iżda Minkejja din il missjoni teżisti u għandha personal tajjeb ħafna ma rnexxinniex ikonna influwenza l-iżviluppi hemmhekk. In-nies inqatlu, in-nies indarbu. X'tip ta' konsekwenzi in-nies X'konklużjonijiet se jaslu għalihom in-nies fil-gwad tal-xogħol ta' din missjoni fl-Ewropa eh, fl-Iraq u l-effettività jew ineffettività tagħha. Isu xej mu qed jiġri fil-fatt qed jinbidel, irridu niddiskutu x'inhi l-missjoni u x'inhu l-miri tagħna eh, temmek. Grazzi ħafna għal-kelim li missa l-minuta. Grazzi. L-Iraq huwa pajjiż li huwa milqut mill eh, speċjalment il-qawwiet Amerikani mill eh, dawk l-eżerċizji suppost kif kontra kontra l-Iżlam u anki il-Republika ta' Salah e, il-ksur ta' sovranità mill-Stati Uniti u mill-Turkija il-fuq minn 100.000 soldat edin fl-Iraq mit-Turkija. Fil-2018 il-NATO batu missions ta' konsolidazzjoni għal fsetat għam Iraqina suppost. F'Ottubru, meta dan il-pajis kienet jilqa' il pellegrina Xarbi li jan jilqa eh, l-uf ta' xiti kienem attakki li kondannabli. Il-responsabli religjużi edin jitolbu il-gvern li kunem il-vendikazzjoni rekat u il-ma eh, iċ-ċittadini ta' kuljum li edibatu. Aħna nikkondonaw violenza iżda aħna fl-2003 konna daħna minna rajna tal-ponta ta' mneħirna mingħajr ma rajna sostenibilità tal zaza ta' ġenerazzjoni żgħażagħ. U aħna irridu namettu li aħna ħafna responsabilità dak il-diżastru li hemm ħabba fin. Menet Mrs. Fotiga. Signor Lorevoli Fotiga, għal-minuta, grazie ħafna President kien periodu ta' tama fl-ira wara li neħaw l-ISIS minkejja d-diffikultajiet u issa għandhom il-protesti enormi kontra il-qat, il-servizzi pubbliċi ħżiena, etc. etc. reazzjoni tal-gvern xaktarx li kienet eċessiva waslet għal ħafna eh, midrubin u kien hemm traċċa ta' provokazzjoni wkoll l-Iran kienet eh, Eh, bat eh, kien hemm l-snipers mill-bjut li wassal għal ħafna iżjed ehm, nies li mietu żgħażagħ li nqatlu 6000 li eh, ndarbu aħna għandna nagħtu ħafna appoġġ għal gvern tal-Prim Ministru Adel Abdul Mahdi. Iżda rridu wkoll nitolbu l-azzjonijiet kollha meħtieġa li jittieħdu biex iwaqfu kull possibilità ta' iżjed ehm, vjolenza u ksur tal-uksur. Mela għandi talba tal-blue card reġistrata hawnhekk iżda Hawnhekk qed għandna l-membri li qed jitkellmu fisem il-gruppi politiċi, Sinjura Fatika tkellmet fissam li u bekk minix qed naċċetta l-mistoqsijiet taħt il-karta blu. Sinjura Dejli għal-minuta li qed titkellem għal GUE u NGL. Grazzi ħafna, grazzi President. F'dan iż-żmien sena ilu aħna konna fir-raq tliet ġimgħat ilu il-żgħażagħ li ħadna hemmhekk iż iżgħażagħ isparaw u ħabib tiegħu qatluh u dak li inkwetaw huma il-fatt li ħadd fid-dinja qisu kienet jimportah Eh, iżjed minn mija li nqatlu eluf li ndarbu laqas kien hemm titlu fl-istampa meta tara il koperta li kien hemm fil-medja fuq Hong Kong. Tant drajna li l-affarijiet sejrin ħiżena hemmhekk iż-żgħażagħ li qed ifittxu x-xogħol, affarijiet sempliċi bħall-ilma u għax hija dan huwa wirt għalihom privatizzazzjoni tal- tal-assi tal-flira il-ser tal-risorsi nazjonali tagħhom li hija is-sitwazzjoni dura l-ar minħabba korruzzjoni eh, il-sitwazzjoni terribli l-istampa kienet eh, eh, favur l-Istati Uniti qed tkun pragmatika miftuħa ftit l-Sirja u bib mal-Ira iżda jiena nixtieq li jkun hemm investigazzjoni għal fuq min spara għax mhuwiex ċar għax naħseb li hemm aġenti oħra li qed joperaw f'dak ir-reġun. Għal non-attached issa sur Castaldo għal minuta. Grazzi President il-protesti li eżew l-lira mandomx linjiet ġew settari involuti ħafna zaza sunniti kurdi u oħrajn. Hemm il-korruzzjoni u l-qat kroniku, il-servizzi pubbliċi li skadaw u l-protesti zdedu Il-risposta tal-autorità kienet inġustifika bla ġustifikazzjoni terribli u brutali mija u iżjed minn mija li nqatlu l-użu indiskriminat tal-qawwa. Huwa fondamentali illi nniedu appell il gvern biex jirrispenta l-libertà fondamentali u dan jiġi garantit mhux mhux biss bil eh, kienu qed jipprotestaw kontra il-sistemi politiċi fl-Eġittu, Bolivja, Sudan għandna eżempji ta' dak li tista' definixxi bħala tendenza eh, fid-dinja l-uniku pajjiż fejn il-protesti huma segwiti minn miżuri antidemokratiċi bħala l-twaqif tal-internet u repressjoni tal-istampa globalizzazzjoni mingħajr regoli u eh, nuqqas ta' gwaljanza eh, soċjali waslu għal biex il-sitwazzjoni saretar fil-pajjiż biss permessa tal-inklużjoni soċjali bekk nistgħu nagħtu tweġiba. Grazzi. Mr. Ruiz de Luis de la Sar għal minuta nofsi. Gracias. Grazie ħafna, President. Rak, kulħadd jaff mhux biss il-bidu taċ-ċivilizzazzjoni tagħna ma wkoll mla dubju wieħed mill-ftit proġetti eh, demokratiċi jew għalmenu sforz biex ikun hemm demokrazija fil-Vant Nofsani. Għalhekk bħala proġett bħal dan għandu jirrikjedi l-appoġġ kollu diplomatiku, politiku u finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Barra li għad dan, ovvjament dak li sar daw l-aħħar ġimgħat mhuwiex aċċettabbli għandu jiġi kondennat mill-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn nitolbu biex naraw minnu responsabbli ta' dal fuq minn 150 mejtin sparar kontra eh, dawk li qed kienu qed jiddimostraw minn armi biex għax kienu qed jitwelbu t-tip soċjali u ekonomiċi fl-Irak aħna għandna bżonn nuru l impentana mal-rakki biex biss il-benessri tagħhom soċjali kif ukoll id-difiża tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom. Grazzi, President. Mr. Balsa Diaz, two minutes, please. L-Onorevoli Balsa Diaz, ġunuti, grazzi ħafna, President. Jina għan bl-Ispanjol u indirizza lil sinjura Margarini. L-Irak minn ħafna snin qiegħed f'ċiklu ta' violenza setet u frustrazzjonijiet l-Unjoni Ewropea għandu jevita. Reċentement, ah, kif rajna, matul id-dinsazzjoni mm, eluf ta' zaza ħarġu biex protesta kontra l-korruzzjoni u nuqqas ta' servizzi Bazi bażiċi, kif ukoll għad, kif intqal talbiet leġittimi li li għamlu jaqtaw l-internet li jaġixxu kontra l-ġerness u violenza. Għalhekk aħna għandna nikkondunnaw dal-użu ta' violenza bla raġuni li wassal għal fuq minn mewt ta' 157 ruħ u eluf midruba l-vittmi għandhom jiġi kompensati u responsabilità ta' dawk li ta' dawk li għamlu da għandhom jiġu eh, indirizzati. Il-ċiklu ta' violenza u naqqas ta' kontentezza ħajkomplu waqt li hemm daw il-problemi ta' governanza li hemm nafu x'inhu huma l-korruzzjoni, il-klientelizmu u s-sistema politiku li jagħmel l-firda eh, eh, sektarja tiżdied L-Unjoni Ewropea għandha tesiġi mill-Gvern ta' Arab li tirrispetta l-impenni internazzjonali. Tmim tal-violenza u kif ukoll li tigarantixxi d-drittijiet ta' libertà ta' espressjoni tal-mezzi ta' xandir. U din huwa l-obbligu tagħna u dan għandna nitolbu. Grazzi. Signora Tovalieri. Grazzi. F'Bagdad u anki pajjiżi oħrajn tal-Iraq hemm repressjoni kbira tal-istudenti u taż-żgħażagħ qiegħda ilhom jipprotestaw ġimranet sħaħ kontra l-korruzzjoni u n-negliġenza tagħhom. Erba mill-10 huma bla xogħol u bla futur. Il-qawwiet speċjali jaqbdu u jisparaw bla doċ fuq in-nies, joqtlu n-nies, indarbu n n-nies u l gvern huwa korrot. Il-pajjiż huwa estrem huwa dejjem il-gwerra u dan moħbi minstaħbi wara il-maskra ta' terrorizmu. Umbat għandek is-sitwazzjoni ta' n nies li jemnu jendu twemmin insara, ta' nisa ta' tfal, li jemdu nistat imwera, għaliex dawn qed jitqatlu fuq livell kontinwu u għandu jpoġġu l-infibulazzjoni fuq il-nisa eh, insara. U din hija din hija xi ħaġa inċettabbli u aħna qegħdin nisograw li valuri tagħna ħammor kontra dak li aħna ngħidu, speċjalment fil-pajjiżi komunitarji minħabba li qed jiżdied il-numru ta' persuni sfollati minn dal-pajjiżi. Minute mr president since the beginning of protesters in iraq il-bidu ta' ottubru protestaturi fl-iraq li għandu jridu ħajja ħjaru servizzi pubbliċi u tmiem ta' korruzzjoni eh, intlaqtu minflok eh, bil u fil-fatt hemm xi ruħ li nqatlu u ħafna ħrajn indarbu. Dawn din il-violenza tittieqaf aħna rridu nitolbu il gvern ta' Bagdad biex jagħti widen lin nistija u jirrenja fis-sigurtà. Aħna rridu naraw e, illi l-Iraqi inni kollhom dritt għal diskors ħieles u l-użu sieħ tal-internet. il ikun hemm libertà eh, sħiħa u libera u l-protesta paċifika ħadd issa sissa ma siġi akkużat minn reati eh, reati ta' sparar imma qed jiġu eh, akkużati ta' reati min jipprotesta. Ma jistax illi dawn il-persuni illi qed jipprotestaw jispiċċaw li huma fil-ħabs fi skuża li qegħdin ma' Daesh. Grazzi. Bartolo One minute. Revoli Bartolo. Fil-Baghdad, issa għandek eh, mijiet ta' persuni mejtin u ħafna oħrajn midruba minħabba l-vjolenza li qed toħnoq il-pajjiż. Eh, dan il-fenomenu mhux minn imkien huma frott ta' problemi kbar soċjoekonomiċi li huma tant gravi għalli qegħdin jifflaġellaw pajjiż li huma fi pjaga ta' gwerra illi ġellitu eh, li eh, jispiċċaw għall-rkob tiegħhom. in qed iħorġu fil-pjazzett eh, biex jipprotestaw kontra korruzzjoni li ilha hemmhekk u qed jistakola illi l pajjiż jimxi l-qudiem. Dan huwa marbut mar-rata ta' qatt kbir allarmanti fost iż żgħażagħ u fil-fatt laqas biss hemm servizzi essenzjali u dan iwassal biex iktar jagħti lok għal konflitt soċjali. U l-pajis bħala gvern irrid irraqin irrid jigarantixxi libertà ta' espressjoni u anki fi ta' protesta l-forzi ta' sekurtà jridu jirrispettaw il-ħajjiet tan-nies u drittijiet tal-bniedem l-Unjoni trid tikkundanna kull tip ta' forma ta' vjolenza u tibqa sebajnej fuq l izviluppi fiż-żona. Aħna rridu nkopru naħdmu biex nilħu f'tabilta politika soċjali u ekonomika fil-pajjiż u fir reġun Grazie President. That concludes our list of speakers and we follow with Catch the Eye. Mr. Chuhodaru. Honorable Chuhodaru, ta' Catch the Eye. Ikolli ngħid li jiena qed nistaġeb u qed ġib tajnija wara winnejja li ma nistax nemmen li din tip ta' vjolenza barbara tista' tuntuża fis-seklu 21 jina tabib f'janax, tabib ta' emerġenza. U jiena meta nara nar din tip ta' violenza kontra persuni xie jipproteġu ruhom, nista' biss ngħid x'tip ta' moħħdi alaboliku jisajma dawn l-affarijiet. Jiena mwerwer għaliex il-libertà tal-espressjoni li għadrit dritt fundamentali ta' ċittadini kollha qed jiġi maħnu Isu xejn mhu xejn fil-21 seklu ma ejja nħarsu xelluk l anki anke barra mill-Unjoni ġin is-sitwazzjoni qed f'ħafna postijiet madwar id-dinja. U forsi aħna għandna lkoll npoġġu madwar l-istess mejda biex noħorġu bi pjan biex niġixxu f'dawn is-sitwazzjonijiet biex dan it-tip ta' atti atroċi ma jiġux jiġu ripetuti. Jiena ma nistax nemmen għajnejja inirrabjat u nirrid nara li dawn l-affarijiet ma jiġux jiġu fil-ġejjieni. Kaxna. Grazzi. Il-konklużjoni tal-investigazzjoni tal-investigazzjoni eh, tal-Komitat ta' Investigazzjoni fl-Iraq huma ċar eh, responsabbli għal mejtin fil-protesti u tal-vjolenza huma il-qawwi ta' sekurta tal-gvern u din hija inaċċettabbli taħt kull ċirkostanza. Jek dan in-nies qed jissawtu jitqatlu minflok qed jiġu maħarsa, Mela id-demokrazija perikolata. Ovvjament, l-Amerika ġabu ħafna problemi maħħa meta invadew, imma kienu qed jittamaw veru li l-affarijiet kienu jmorru għall-aħjar, iżda jekk issa reazzjoni għal dawn il-protesti ħajkunu illi ħajibdu jisparaw jiftunar fuq id nies innoċenti juri mela demokrazija fl-Iraq qed sejra lura pal-granġ. U ir wol qed tal għawita tas-sikurtà irrid ikun eh, f'kull pajis kif il-Katalonja u miskont tistgħu għax ħadd ma jaċċetta di hawnhekk. Eluf ta' protestaturi, ħafna minnhom żgħar, urew bi protesta illi ma jridux korruzzjoni u qatt u ma jitolbu gvern illi jkun responsabbli u servizzi pubbliċi aħjar u minflok intlaqaw mis-sikurtà tal-Iraq forza eċċessiva li qatlu l fuq minn 100 u ndarbu fuq minn 4000. Irid ikun hemm investigazzjoni trasparenta, irid ikun hemm responsabilità ta' dan il-qtil u abbużi ta' drittijiet tal-bniedem. L-awtoritajiet iridu minnhom qabel għada jinħelsu l protestaturi kollha li ma ġewx akkużati b'rejati kriminali. Dawk li qegħdin jinżamlu sempliċiment minħabba li qegħdin jeżerċitaw id-dritt li jietu sem fid-demostrazzjonijiet jew inkella jmaqġu l-gvern mhumiex kriminali u l-ċensur ċensura tal-medja u uh, il-vjolenza kontra min qed jipprotesta billi jalqu leħinhom ma jistgħu fomhom siket ma jistax ikun jibqgħu sejrin hekk. Aħna jridu illi nħarsu id-dritt ta' protesta ta' sebrea u ta' espressjoni. Hilsa. Grazzi Onorevoli Wallace. l-Iraq huwa pajjiż imkisser, mfarrak. Mhux sorpriża li nies protestaw. Mhux qed tastaġib illi l-gvern qegħdin hemm għal xejn biex isaħħnu s-siġġu. Il-ħsara li sar f'dan il-pajjiż eh, fil-raħ. Qatt rajna xi ħaġa daqstant ħażin għal l-aħħar 30 sena. U inkredibbli. U sfortunatament il-pajjiżi tal-Unjoni mhumiex innoċenti Ovvjament dan kollu kien mexxi mill-Amerikani, ovvjament kienu fuq jibraw ir-riżorsi u l-bidla fir-reġim. Imma il-dbattija illi dan l-approċ ġab miegħu fuq ċittadini il-fumi miljon tlaqtu, intlaqtu, eh, inqatlu u issa e, e, e, issa u relevanti mitu issa fil-verità xara kemm hawn peace fil-verità hawnhekk iktar interessati meta ġew biex jitfgħu il-bombi fuq il-pajjiż milli issa jgħinu n-nies. Ix nistaw namlu? Jien ma nafx, onestament ma nafx, għaliex huwa taċ diffiċli biex is-settat tal-punent jgħin pajjiż mingħajr jabbuża finanzjarment u jistupraħ mir-riżorsi naturali tiegħu. That concludes the list of speakers on Catch the Eye. I will now give the floor to Mrs. Tupurainen, who speaks on behalf of the Vice President. Nadu għal um, rappresentanti tal-politika ta' sekurtà ta' affarijiet barranin. Eh, Ir-Reveli Tupurainen, grazzi sew. Eh, eh, dan il-punt li diskutu finu fuqtu ħafna nixtieq ringrazzja lil min intervjena għandhom il-kummenti u d-suġġerimenti f'dan id-dibattitu jiena nikkonklu